Good afternoon, everybody. It's already 3.15, so... Il-wara nofsar it-tajjeb, diġa li taw kwart, u nemmel nibdew. U moment tassew sabriħa lija. Għalix, nati merħba li l-emili u dan il-komitat għal petizzjonijiet jissa ħatajdilna xinuma il-vizjonijiet taħħa u ħatamel il-diskors taħħa. Lan ta' smieħ huwa biex il-membri tal-Parlament Ewropew ikunu jistaw jevalwaw il-kandidati għal kariga tal-Ombudsman Ewropew u għall-ewwel darba il-Parlament irreġistra biss kandidat kandidata waħda għal din il-kariga. Ja Emily O'Reilly kif qal il-President Schulz fil-plenarja. Vek hija responsabilità tagħna fil komitat tal-Petizzjonijiet biex nassiguraw li l-kandidat ikun jista' jesprimi ruħu u jkun hemm mistoqsijiet mill-membri ta' din il-Kamra u l-kandidat mbagħad tkun tista' twieġeb il-konferenza tal-presidenti iddeċidiet għabbażi ta' rakkomandazzjoni mill-kumitat tagħna li l-ħatra ħajsir tlieta f'nofsinhar Diċembru 16 fil-plenarja. Wara dikjarazzjoni ta' Sinjura O'Reilly ħat iġi publikata bil-lingwi kollha fuq il-website li tistgħu issibuha fuq l-Europal. It-tieni round tal-mistoqsijiet ħajtieħdu skont is-sekwenza dejjem mbagħad ħajkonna l-metodu catch DI. Għandna l-koordinaturi mill-gruppi kollha bej weħed u ieħor kulħadd jetaw. Nibdew bil-gruppi il-kbar kif namlu s-soltu. Senjura li issa ħatamel dikjerazzjoni taħħa ijek joġbok. Grazzi ta' sew, Senjura President, għal traduzzjoni tijak. Membri onorevoli u pjaċir tijaj li nkun il illum pala persuna nominata l-ħatra mill-ġdijt Pal Ombudsman Ewropew nixtieq niddiskuti magħkom il-ħidma li wettaqt fl-ewwel sena tiegħi u niddeskrivi fil-qosor l-ambizzjoni u l-istrateġija li għandi għall-uffiċċju ħames snin li ġejjin. Mill-elezzjoni tas sena li għaddit lawn dan huwa seba' diskors tiegħi il kumitat tal-Parlament Ewropew bħala Ombudsman kull darba benefikajt mill-kompetenza, mill-pariri u l-appoġġ tagħkom u mill-personal li appoġġa l-ħidma tagħkom. Dawn is-seduti ta' smieħ tal-Kumitat u għana bosta laqat saħħew il-ħidma tiegħi fil-livell Ewropew u għadaw direttament fl-istrateġija li żviluppajt għall-uffiċċju kif starrejt bosta okkożjonijiet matul din l-aħħar sena l-kwalità tal-kooperazzjoni bejn l-uffiċċju tiegħi u intom il-Parlament fl-aħħar mill-aħħar se determina kemm jista' jkollu suċċess l-Ombudsman Ewropew meta jfittex itejjeb il-kwalità tal-amministrazzjoni fl-interess tal popli tal-Unjoni Ewropea. Il-komput tiegħi bħala tielet Ombudsman Ewropew huwa li dan l-uffiċċju nieħdu għal livelli jmiss u niżgura li dan ikompli jkun ta' suċċess u jimxi l-qudiem fiċ-ċerimonja tal-ħatra sena li għaddiet fl-awla manja tal-Qorti tal-Ġustizzja fil-Lussemburgu iddikjarajt li il-poplu tal-Ewropa issa jitlob bidritt mhux biss il-kliem sabiħ ta' trattati u l-karti iżda li jinqalbu ġurnata b'ġurnata mill-istituzzjonijiet f'politiki u azzjonijiet li jindirizzaw ir-realtà ta' ħajjithom. L-ambizzjoni li għandi hija waħda sempliċi li ngħid l-istituzzjonijiet tal-Unjoni ikunu l-aħjar verżjoni tagħhom stess, iwettqu l-ambizzjonijiet li kienu stabilixxew għalihom infushom u li kienu stabiliti għalihom bit-trattati tal-Unjoni u permess tal-Karta ta' Drittijiet Fundamentali din is-sena li għaddiet kienet id-dedikata biex dawn il-kliem jissarfu fazzjoni. L-istrateġija tiegħi nekkombin naqqa tlet għanijiet nassigura relevanza, nżid il vizibilita u bekk jinkiseb impatt akbar. Din l-istrateġija komplet tiġi żviluppata aktar matul is-sena wara ħafna deliberazzjoni u konsultazzjoni kemm internament kif ukoll esternament mal-partijiet ikkonċernati tagħna. Dan l-aħħar ippubblikajt l-istrateġija li għanda li għanna l-ħames snin intitolata lejn l-2019 li tistgħu issibuha fuq is-sit tagħna. Biex nibdew u din l-istrateġija l-ewwel għamilt awditjar intern kif wet li dan il-kumitat is-sena li għaddiet tal-proċeduri u l-prattiki tal-uffiċċju tal-Ombudsman. Dan jinvolvi konsultazzjoni mal-personal f'kull livell u qed iwassal għal ta' bidliet interni Dan jinkludi l-introduzzjoni ta' sistema moderna ta' kif jiġu indirizzati l-ilmenti proċess li nbeda mill-predeċessur tiegħi li se tippermetti li jinkisbu effiċjenzi interni akbar fil-mod ta' kif jiġu indirizzati l-elementi, rieżami ta' kif nabbozzaw id-deċiżjonijiet tal-każijiet tagħna biex nifukaw aktar fuq iċ-ċittadini, rieżami tal-KPIs, indikaturi ewlenin tal-prestazzjoni tagħna u rieżami tal-proċessi tal-inkjesta tagħna dwar l-elementi li se jippermettuna nidentifikaw kmin il-każijiet ewlenin u nagħtuhom priorità. Nemmen li dawn il-bidliet se jwaslu għal servizz aħjar mod ġenerali li ċittadini b'uffiċċju tanqas minn 80 personali nqis li jodmiri li nuża rizorsi għad dispożizzjoni tiegħi bl-effett massimu possibbli. Sabiex niżgura li ħidmietna ssir aktar relevanti għal tħassib ewlieni ta' ċittadini residenti tal-Unjoni Ewropea għamil tużu akbar mis-seta tiegħi li nresa inkjesti fl-interess pubbliku mingħajr neċessarjament ma jkun hemm il-ment speċifiku bħala bażi Għal dan il-għan ħtart koordinatura l-investigazzjoni fuq inizjattiva propja li xoħla u li tmexxi l-inkjesti fuq inizjattiva propja flimkien mal-kollegi tagħha u tiżgura li l-eżiti jkunu kemm rapidi kif ukoll effettivi. Din is-sena ftaħna inkjesta fuq inizjattiva propja dwar it-trasparenza u l-bilanċ tal-gruppi ta' esperti tal-Kummissjoni, it-trasparenza tan negozjati ta' sħubija transatlantika ta' kummerċ u ta' investimenti TTIP, il-mod ta' kif l-istituzzjoni tal-Unjoni Ewropea qed jimplementaw ir-regoli l-ġodda dwar il-protezzjoni tal-informaturi, it-trattament minn naħa tal-Kummissjoni tal-Inizjattiva ta' ċittadini Ewropej, il-mod kif id-drittijiet fundamentali huma mħarsa fil-programmi għal fondi ta' koeżjoni tal-Unjoni Ewropea u kif Frontex tiżgura konformità mal-Karta ta' Drittijiet Fundamentali fil-ħidma importanti u diffiċli tagħha. Zewċ inkjesti jew l-enin oħra ta' rilevanza sinifikanti li għaddejjem bħalissa u madwar kif il-Kummissjoni tagħmel ġestjoni ta' konflitti ta' interess potenzjali meta l-uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jmorru jaħdmu imkien ieħor u inkjesta li għadha għaddejja dwar kif li jemmej l-Aġenzija Ewropea għall mediċini tappoġġa talbiet min-naħa tal-Parlament dwar il-trasparenza fir rigward ta' studji ta' provi kliniċi għal mediċini fl-Unjoni Ewropea. Sabiex niksbu viżibilità akbar ifukajt fuq il-fatt li niżgura li ħidma tagħna tkun ikkomunikata aħjar lilkom, rappreżentanti eletti flimkien mal-partijiet interessati tagħna u l-pubbliku. Il-kummentarju l monitoraġġ tal-medja jissuġġerixxi l-istrateġija tikollha impatt sinifikanti fejn dettalji tal-każijiet tagħna u xogħol ieħor issa jidher b'mod regolari fil-mezzi tax-xandir ta' Brussell iżda wkoll fil-medja ewlenija tal-Istati membri u lil lilin. Barra minn hekk issa nibgħat lilkom il-membri taqsira tal-ħidma tagħna u nispera li urejt ir-rieda tiegħi li jkun hemm dialogu kontinwu magħkom dwar is-suġġetti ta' interess reċiproku. Ifukajna wkoll fuq il-fatt li neħqu l-medja soċjali U f'sena zidna bitriplu is-segwaċi tagħna fuq Twitter. Ħafna minnkom diġaraw ukoll il-format il-ġdid ta' rapport annwali li issa qiegħed quddiem il-Parlament u li juża bosta teknoloġiji tal-medja ġodda biex jagħmlu ħafna aktar attrajenti u faċli biex inqara. Isostni l-istrateġija tal-medja tiegħi hemm il-fatt illi għandna nikkomunikaw ħidmietna b'mod miftuħ aċċessibbli kemm jista' jkun possibbli. U li meta nagħmlu dan inkunu qed ninkoraġġixxu lin nies jiġu għandna jirrikorru lejna jekk ikun hemm jekk ikunu osservaw każijiet tal-legata amministrazzjoni ħażina li jemnu li għandna ninvestigaw. Nixtieq natiġeħ li tim tiegħi tal-komunikazzjoni li aċċetta l-istrateġija ġdida b'tant entużjażmu, enerġija u kreattività. Fil-waqt li bosta mill-inkjest il-ġodda tagħna għadhom għaddejjin nemmen li l-istrateġija il-ġdida diġa għamlet impatt u ninsab grata ħafna l-uffiċjali kollha fl-istituzzjonijiet li ħdimt magħhom għall-impenn ferm pożittiv tagħhom għall uffiċċju tiegħi f'Diċembru li għadda kellna rispons pożittiv mill-Kummissjoni. F'żewġ każijiet ewlenin. Wieħed kien dwar dewmin mhux raġonevoli fir-rigward investigazzjoni tal-għajnuna eh, mill-istat ċerti klabs tal-futbol professjonali u liħor kien dwar allegat konflitt ta' interess għall-eks president tal-Kumitat tal-Etika ad hoc għall-Kummissarji il-President irreżenja wara l-intervent tiegħi u minn dakinhar il-Kummissjoni għamlet ix-xogħol tal-Kumitat tal-Etika ad hoc aktar trasparenti, xi ħaġa li jiena nilqa. Fir-rigward tal-IMA e, nemmen li l-intervent tal-uffiċċju tiegħi flimkien mal-membri konċernati tal-Parlament u soċjetà ċivili għenu jiżguraw li l-politika ta' trasparenza l-ġdida tagħhom ma marriċ lura kif kien jidher li huwa l-każ meta tħabbru dettalji tal-politika l-ġdida aktar kmieni din is-sena. Wara, intervent ta' koalizzjoni tal-membri tal-Parlament, is-soċjetà ċivili u inkjesta mill-uffiċċji tiegħi dwar in-nuqqas ta' trasparenza Waqt il-mandat ta' negozjar tal-Kunsill għat taħdidiet dwar it titib il-Kunsill ħareġ il-mandat għal skrutinju pubbliku u sa ħaġa li jiena naċċetta. Fl-aħħar net illum jiena ċefejt l-opinjoni dettaljata tal- tal-Kunsill ma l għal daqqatajn hija kostruttiva u lesta li nibqa' naħdem mal-Kummissjoni dwar din il-kwistjoni. Rakkomandazzjoni tiegħi tiġi pubblikata f'Jannar fl-aħħar net wara laqgħa li kelli mal-President tal-BCE Sur Draghi aktar kmieni din is-sena. Issa ġejna mistiedna natuhom pari dwar il-politika tagħhom il-ġdida dwar l-etika u nilqa' bisħieħ ir-rieda tal-bank li jisieħeb magħna f'din il-kwistjoni bħalma tafu il-Bank Ċentrali Ewropew għandu setat ta' supervizjoni bankarja ġodda u żied mod sinifikanti l-att ta' personal B'riżultat ta' dan. Din il-politika hija kruċali għal Bank Ċentrali Ewropew biex iżom livell qoli ta' fiduċja min-naħa taċ-ċittadini. Jekk ikolli l unuri li nerġa' nkun eletta mill-Parlament ix-xahar li ġej dan ix-xahar, nixtieq inkompli nibni fuq din l-istrateġija u naħdem mal-Parlament. Is-saħħa tal-Ombudsman fir-wol tagħha ta' sorveljanza demokratika tal-amministrazzjoni fisem iċ-ċittadini hija ta' biss daqs ir-relazzjoni tagħha mal-Parlament kif għad fil-bidu ta' din il-preżentazzjoni F'dawn l-aħħar ġimgħat smajt ukoll b'attenzjoni l-opinjonijiet tal-Kummissjoni ġdida, partikolarment dawk li se jmexxu lil din istituzzjoni importanti f'dawk li jistgħu jkunu snin diffiċli fil-ġejjeni. Jina għawajt qalbi bil-impenn li sara trasparenza, disponibilità u responsabilità. Unwiet li naħdem mod kollaborattiv kemm jista' jkun mal-Kummissjoni biex ngħinha tikseb dawk il-miri. Qabel ma nikkonkludi, President, nixtieq ngħid għal darbohra kemm jiena impressjonata bl-istenders l-jien ta' servizz ċivili Ewropew eluf ta' persuni id-dedikati li jaħdmu fl-istituzzjonijiet u fl-aġenzijiet tal-Unjoni Ewropea il-maġġoranza vasta jirsistu biex jiksbu standards għoljin fidmietum u huma ispirati minn sentiment ta' etika vera ta' servis pubbliku. Madana kollu palma nafu palissa fl-Ewropa l-fiduċja fil-livell ta' gvernanza kemm tal-Unjoni Ewropea kif ukoll nazzjonali mhijiex xogħol qegħdin bil-mod noħorġu minn reċessjoni u kriżi diffiċli. Il-poplu tal-Unjoni Ewropea se jerġgħu jiksbu fiduċja fl-amministrazzjonijiet governattivi tagħhom meta jibdew jaraw bidliet pożittivi permezz ta' deċiżjonijiet meħuda l-familji tagħhom fil-ħajja tagħhom ta' kuljum. Minkejja dan, għal kuntrarju tal-maġġoranza tal-Istati Nazzjonali fl-Ewropa li huma leġittimi skont iċ-ċittadini tagħhom, L-amministrazzjoni tal-Unjoni Ewropea għadha ma kisbitx il-livelli għoljin ta' leġittimità li għandha tikseb fajnejn bosta Ewropej. U għalhekk huwa daqstant importanti għall-amministrazzjoni tal-Unjoni li mhux biss tkun tal għola kwalità possibbli iżda saħansitra ta' standard ta' deb, standard perfett fl-etika, e trasparenza responsabilità u l-effettività. Kompitu tiegħi pal ombudsman Ewropew huwa li naħdem ma' dawn l-istituzzjonijiet u dawn l-aġenziji biex ngħinhom nagħmlu dawn kollu possibbli. Jekk intom membri tal-Parlament Ewropew dawni bil-vot biex inkompli b'ħidmietni bħala Ombudsman Ewropew, inwetkom li nagħmel l-aħjar biex inwettaq dan il-kompitu u mmexxi l-istituzzjoni tiegħi b'mod li tappoġġa il-weda tiegħi magħkom. Grazzi tal-attenzjoni. Thank you. Um... Grazzi. Grazzi għall-intervent tiegħek u kemm tkellimt mod inklusiv irridu dan l-approċ Ewropew biex nindirizzaw flimkien li ċittadini irrispettivament mill-istituzzjonijiet li aħna nirrappreżentaw hija xi ħaġa tassew sabiħa li nistgħu niġbdu lkoll l-istess ħabel. Issa. Wasal il-ħin għal mistoqsijiet minn bosta gruppi politiċi fisem il-PPE Sur Valeza. Grazzi. President, grazzi Signora O'Reilly għal prezentazzjoni tijak. Naf li ma tanċaw membri prezenti l-lum. Iżda dan mux nuqqas ta' rispett imma li xil-laqa tal-lum ġiet organizzata biex inti tgħidilna x'inhuma l-kwalifiki tiegħek imma naħseb li m'hemmx fej għaliex il-ħidma tiegħek titkellem weħida. Għandi sitt mistoqsijiet għalik. L-ewwel mistoqsija. li mu tħassib li inti identifikajt biex timla l-vojt bej l-istituzzjonijiet Ewropej u ċittadini. Hemm xi problemi bil-komunikazzjoni u inti kif ħat indirizza din il-kwistjoni ħalli l-Unjoni Ewropea tkun tista' taħdem b'mod aħjar, ittejjeb il-mod ta' kif taħdem l-Unjoni Ewropea. it tinet l-Ombudsman għandu strumenti u mekkaniżmi biex tkunu tistaw taddu il-messaġġ tagħkom x'inhu e, x'inhu lan ta'kom biex ikolkom ċertu seta f'dik li hija komunikazzjoni fit-tieni mandat tiegħek. Nisoqsija li jmiss. Ħafna membri fir-rapport tiegħi tkellmu dwar in-nuqqas ta' konformità non-compliance il-rapport dwar nuqqas ta' konformità qed jitħejja, forsi tista' tgħidilna x'informazzjoni nstabet grazzi għal dan ir-rapport. Mistoqsija dwar it-TTIP. Nixtieq nifraħlek dwar dan is-suġġett għaliex grazzi għall intervent tiegħek ġimgħa ilu il-Kummissjoni Ewropea iddeċidiet li tippubblika aktar eh, dokumenti ta' negozjati tal-Unja Ewropea u tagħti aċċess aktar mifrux għal dokumenti oħra. Naf li l-uffiċċju tiegħek irċieva eh, ħafna aktar minn rispons wieħed dwar il-konsultazzjonijiet ta' TTIP tista' tgħidilna fil-qosor fl stadju waslu dawn il-konsultazzjonijiet il-ħames mistoqsija dwar it-trojka. X'taħseb dwar l-attivitajiet ta' trojka? Naf li hawn ċertu membri hawnhekk illi għandhom dan is-suġġett għal qalbu. Et taħsbu dwar xi investigazzjoni f'dak li huwa rwol tal-Bank Ċentrali Ewropew u l-Kummissjoni u jekk ħatamlu din l-investigazzjoni, kif ħatamluha? X'ħatamlu dwarha? Xi ħaġa li semmejt inti issa l-aħħar net. Il-viżibilità mira li tinsab fl-istrateġija tal-Ombudsman lejn l-2019 Nixtieq nifraħlek għal preżenza dejjem tizdiet fil-medja soċjali. Kif ħassib bilanċ bejn il-kanali tradizzjonali u dawk il-ġodda fil-ġejjeni? għalix naf li jemxie tħassib li tistaw teskludu li l-man mandux access għall-internet u mezzi oħra ta' komunikazzjoni importanti li jinstab dan il-bilanċ ġust bejn lodot l-antiki u lodot il-ġodda ta' komunikazzjoni. Dawn kienu l-mistoqsijiet tiegħi grazzi tal-preżenza tiegħek. Thank you very much, Mr. Valenza. Uh, grazzi tassew, Sur Valenza. Għal-mistoqsijiet tijak illi Iva indirizzaw il-ġista dak li għet niprofa namel fi strategija dwar il- Ninnimlaw il-vojt bejn iċ-ċittadini u l-Unjoni Ewropea nibnu dan il-pont. Dinja xi ħaġa li jaffaċċa ta' minn kull istituzzjoni. F'Ġunju meta jiena mort lura lejn dari matul l-elezzjoni ta' Ewropej, kont fl-Ewropa, kont ili naħdem għal sitt xhur eh, fl-uffiċċju tal-Ombudsman u smajt li jiena kont eh, affaxxinata bl-involviment tiegħi u toħrajn fl-Ewropa ma meta mort lura indunajt illi ma kienx hekk il-każ esperjenza li ċeknitni għaliex meta tirrealizza li m'hemmx interess Imbatt tinduna li fl-istess ħin tlet membri ta' Trojka u l-uffiċjali tagħhom kienu fl f'Dublin u kienu qegħdin morru fil-bini tal-gvern u jgħidilna kif għandna mexxu l-pajjiż, jgħidulna kif għandna mexxu l-pajjiż. U hemmhekk iva ma kienx hemm dak il-pont bejn l-Ewropa u ċittadini. U ċittadini jistempu jgħidulna għaliex ġara dak li ġara. Hemm ħafna raġunijiet. Il-kwistjoni ta' lingwa tista' tkun problema, traduzzjoni, il-kompromessi li jsiru f'dawk li huma leġislazzjonijiet u regolamentazzjonijiet, l-impatt reali ma, ma jidirx mill-ewwel ta' xi regolamentazzjoni imma ftit ta' snin wara u mhux meta jinħareġ trattat. Irridu nagħmlu eżami tal-kuxjenza, il-kol kemm aħna. Issa dwar dak li qed jiġri bħalissa. Nemmen li il-messaġġ li qed jaslinna minn dan il-Parlament u anke minn dak ta' qabel dwar il-ħtieġa li ninvolvu aktar li ċittadini l-iktar dik li hija trasparenza. Din it-talima qed tibda taslinna u jiena fil-website tal-Kummissjoni Diġà mill-bieraħ qed nara illi hemm laqa hemm dettalji tal-laqat li l-kummissarju l-kabinet tagħhom ikollhom fin-negozju ta' kuljum tagħhom. Kenna sensila ta' proposti li ġew pubblikati il-ġemma li għaddiet mill kummissjoni biex l-affarijiet ikunu aktar trasparenti u f'dan ir-rigward in-negozjati ta' TTIP ħajkunu is-sinjal li u jorbot. Ħajjejdilna jekk il-Kummissjoni ta' bilħaq ix impenjata li tagħti aktar trasparenza. Il-gvernijiet ukoll għandhom rwol x'jaqdu, il-komunikazzjoni tagħhom għandhom kumitati dedikati huma attivi huma qegħdin e, jaħdmu biex jaqdu x-xogħol Ewropew ma' xogħol nazzjonali minna tiegħi Meta nikkomunika l-messaġġ tiegħi nagħmel dan bil tal-Parlament u l-mezzi u l-għodot illi jien għandi u għalija dan huwa importanti. Jekk e, min jgħid li jekk siġra taqa' f'nofs foresta imma ħadd mara taqa' e, waqgħat tassew ħafna mill-impatt jekk ma nkunux kapaċi nikkomunikaw ma jwasal għal xejn. mill dikjarazzjoniet kollha li għamilt tafu kemm għandi għal qalbi ir-wol tal-Parlament. Jiena ħdimt bla qiegħda, stinkajt is-sena li għaddiet, iltqajt mal-kumitati, mal-membri individwali tal-Parlament. Meta kont ombudsman nazzjonali jiena kont osservajt il-ħidma ta' dan il-kumitat. Rajt li kienem vojt fil-gvernanza nazzjonali tagħna u għamilt pressjoni biex ikun hemm kumitat tal-petizzjonijiet u dan twaqqaf ftit ta' snin ilu. U nittama li dan jurikom kemm importanti għalija dan ir-wol in non-compliance, nuqqas ta' konformità, xi ħaġa oħra l-qalbi. Għal boħra et illi jiena ma kontx kuntenta bir-rata ta' konformità ta' palessa li madwar 80% iċ-ċifra tider għolja ħafna iżda f'ħafna ġurisdizzjoni tal-istati membri ċifra tista' tkun bejn design u 100%. Xi ħaġa li jien nixtieq naħdem fuqha biex intejjibha. Hemm żewġ modi kif nista' nagħmel dan, irrid nibder il-kultura fl-istituzzjoni tiegħi irrit nħedġeġ l-idea li meta wieħed jiffirma l-ment, eh, l-affarijiet ma jkunux spiċċaw hemmhekk, imma jkunu għadhom kemm jibdew, dak ikun il-punt ta' tluq. Jekk tarġaw taħtruni irrit nara eh, għas li ġejjin għas-sena li ġejja xinu ma leżiti li nixtieq nara jiena x'nixtieq li l-Kummissjoni għamlet f'każ bħal dak. Imbagħad nġanna dawn il-punti, dawn il-passi li eh, nixtieq li nieħu biex ikun hemm kemm jista' jkun konformità iżda nemmen illi għandna wkoll b'mod aktar kollaborattiv għandna insibu punt li għadna mal-Kummissjoni u mal-Aġenzija u mhux aħna nibatu itra u ma jibatu itra lura jew kellha niltaqa' mal-kap Dan mhux biżejjed, il-personal tiegħi mod partikolari dawk illi jagħmlu l-investigazzjoni għandhom jikkollaboraw, għandhom jaħdmu jitfit mal-aġenziji, għandhom jiżguraw illi aħna nifmu il-punt di vista tagħhom u huma jifmu tagħna u flimkien ikonna eżitu diċenti għaċ-ċittadini tagħna Nixtieq li rata ta' konformità tizdiet dwar it-TTIP. Iva, 300 respons bil-miktub daqs 6000 email u kol frabta ma' dan jien għamilt set ta' suġġerimenti lill-Kummissjoni dwar kif l-affarijiet jistgħu jkunu aktar trasparenti dejjem hemm negozjati li jridu jinżammew mistura privati biex jinnegozja dawk li qed jinnegozjaw iħossuhom siguri u jkunu jistaw jinnegozjaw kif suppost. Iżda tistgħu taraw li l-Kummissjoni intebħet li dan huwa punt importanti għaliex kien hemm bosta tistaw taraw bosta proposti dawn l-aħħar jiem, dawn l-aħħar ġimgħat. U qabel ġejt f'din il-laqar ġevejt rispons minn għandhom dwar ir-rakkomandazzjonijiet u suġġerimenti li jien għamiltilhom ħan istudjom għalu li li jridu jaħdmu flimkien miegħi bad nagħti rispons tiegħi nagħmel l-aħħar rakkomandazzjonijiet tiegħi f'jannar. Dwar it-trojka, iva. Bosta okkożjonijiet jiena tkellimt jew f'dan il-kumitat jew inkella flimkien ma' membri tal-Parlament Ewropew individwali sal-ġimgħa li għaddiet membru partikolari ta' dan il-kumitat tkellimt miegħu dwar it-trojka. Naf jina ġeja minn pajis li esperienza dak l-impat l-Irlanda ma soffriċ bl-istess mod li soffrew pajizi oħra. Ir-rata ta' faqar marginalizzazzjoni li aħna esperjenzajna minħabba l-linji ta' politika li l-gvernijiet tagħna taħt pressjoni ta' trojka kellhom iwettqu ma kienux l-istess daqs dawk li kellhom jgħaddu, dawk l-esperjenzi li kellhom jgħaddu minnhom pajjiżi oħra, imma inkun żbaljata u tkun xi ħaġa banali li nwetkom affarijiet li ma nistax nagħmel, irrid naħdem skont il-kompitu tiegħi. It-trojka hija l-entità supranazzjonali il-Bank Ċentrali Ewropew, il-kompitu tiegħu u l-Kummissjoni e, u l-IMF mhux dak li huwa kompitu tiegħu. Naf li l-Parlament ukoll fassar rapport dwar it-trojka u naf li kien hemm din is-sensazzjoni fil-każ tal-Irlanda, pereżempju, l-ekonomija tagħna qed tirpilja għatem xi puntijiet, xi punti dajfin, pajjiżi oħra mhux daqshekk eh, xortihom tajba imma minn pajjiżi nista' nara Eh, min huma dawn il-persuni? Lejn min iridu iridu jagħtu rendi kont ta' emilom u kienet din il-kwistjoni il kwistjoni tal accountability ta' rendi kont illi ċittadini ma setawx jifmu. Meta kont qed nitkellem ma' partikolari jiena qed il-ġimgħa li għaddiet illi jekk dan huwa qasam tal-ħidma ta' trojka li għandha x'taqsam ma' amministrazzjoni ħażina Emmek Iva jiena nista' nindirizza dak il-każ ta' amministrazzjoni żbaljata. Kustjonijiet ta' pereżempju records fost l-oħrajn. Nistieden il-persuni li jħossu li hemm xi kwistjoni marbuta ma' dak li għadni kemm ngħidilkom minħabba l-istatat li aħna ta' investigazzjoni ta' inkjesta Iva jina l-esta illi nirċivi dawn l-ilmenti u impoġġi madwar mejda u naħdem dwar dawn l kustjoniet imma tkun ħaġa banali u mhux sew li jina nwiet nagħmel affarijiet li mm, m'għandix responsabilta fuqhom. Dwar il-viżibilità, tradizzjoni, jiena ġurnalista tradizzjonali studjajt il-ġurnalizmu meta kien hemm typewriters l-ebda eh, mobile phones eh, jien kont nuża il-karta saħħara dak iż-żmien għadni naqra il-gazzetti il-network soċjali, il-medja soċjali, memx għalfejn nispjegalek, din hija r-realtà tal-2014 tobba jew toboda. Il-filosofija u l-enija tiegħi hija li aħna għandna nkunu kemm jista' jkun diretti, aċċessibbli, miftuħin għal kulħadd u nikkomunikaw b'modi li jippermettu li l-kulħadd igawdi minn ħidmietna għalhekk għan ħafna pubblikazzjonijiet għabbażi tal-karta jekk hemm min irid l almenti jista' jċemplinna, jista' e-mail, jista' jinteraġixxi magħna fuq il-websites. irdun nkunu kemm jista' jkun aċċessibbli jekk tiġu għandi bħala membri tal-Parlament Ewropew tgħiduli li qed insiba diffiċli li nikkomunika maċ-ċittadini u l-kostitwenti Naturalment aħna lesti li wkoll nitrattaw dan il-punt. And now I give the floor to Soledad Gabbage. Grazzi ħafna Soledad fissem is-Soċjalisti Demokratiċi. Grazzi ħafna Signor President. Nixtieq li nibda billi ngħid proset lil l-ombudsman li għanna palissa u naħseb li ħad tkun dik li ħad tkun ikkonfermata wkoll nixtieq illi ngħidlek proset minħabba l-fatt li inti kont eh, kandidat għal dan il-post importanti ta' xogħol naħseb li huwa xieda tal-fatt li inti għamilt ħidma tajba matul dan l-aħħar sena. Għandi xiftit kumenti dwar il-kontenut dwar l-istil ta' dak li qed inti dwar il-kontenut nixtieq ngħid li jiena nilqa' dak li inti għamilt matul il-mandat tiegħek matul din l-aħħar sena u kien hemm ħafna istituzzjonijiet u politiċi li kellhom jieħdu ssib l kwistjonijiet u inizjattivi li inti nedejt u m'għamluhomx, jiġifieri proset lilek. Nixtieq ukoll insaqsik jekk inti mhux ħadd prova tara li ħat qarreb li ċittadini iktar lejn l istituzzjonijiet Ewropej ħalli ma jibqgħux daqshekk iżolati kif huma bħalissa, jiena naqbel ma dak li ntqal Missur Valesa. Iżda nixtieq insaqsik, inti kif taħseb illi provajna nelbu il-konsekwenzi negattivi tal-krizi u dan kif inħass, kif kien interpretat miċ-ċittadini? huma jaħsbu li fil-fatt eh, kien hemm ċertu pis li kien post fuqhom fuq ċittadini ġifiri minna ta' l-istituzzjoni ta' Ewropea, parti minn hekk hemm il-kwistjoni eh, tal-aċċess għall kura tas-saħħa u l-aċċess għall mediċina Din hija kwistjoni importanti u aħna qed nitkellmu ħafna fuq is-sostenibilità tas-sistemi ta' kura tas-saħħa fl-istati membri u nuqqas ta' mediċini hija part importanti minn minn din kwistjoni kollha kemm hu hemm ċertu monopolju wkoll ta' ċertu kumpaniji tal-mediċina li qegħdin jiddominaw is-settur u din hija xi ħaġa importanti li rridu niddiskutu mill-perspettiva tal-kura tas-saħħa ċittadini tagħna, ġifieri hemm bżonn li nimplementaw ċertu miżuri speċifiċi ħalli investigaw dan il-fenomenu illi l-ħin kollu qegħdin naraw eh, li qiegħed eh, jisir realtà. Jiena naħseb illi fil-fatt anke dwar it-trasparenza u sostenibilitanti tkellimt fuq il- il tal-ombudsman u intenzjoni tiegħek li toqrob iktar viċin li ċittadini. Issa jiena nixtieq nkun naf jekk inti tixtieq x'tibqa' mixja f'din id-direzzjoni bix-xogħol tiegħek u x'tip ta' aċċess besibek tati lill-iktar gruppi vulnerabli bħat-tfal kif tista' tiżgura illi l-istituzzjoni tal-Ombudsman ħasservi liċ-ċittadini kollha fuq livell ġenerali u iżda ħafna drabi aħna sfortunatament qegħdin naraw illi ħafna drabi t-tfal ikunu vittmi ta' ħafna affarijiet mhux noqgħod insemmihom kollha iżda kif nistgħu naraw illi huma jkunu jistgħu jsemmaw leħenhom permezz tal-istituzzjoni tal-Ombudsman ukoll. Għana ma nishtuqux nisimaw l-opinjoni tagħhom jew nisimgħu leħinhom vaja partijiet terzi, jiena naħseb li rridu naraw x'numa l-opportunitajiet għad dispożizzjoni tagħna u naf li inti matul leġislatura tiegħek semmejt dan ukoll inti qed li tixtieq illi kulħadd ikun jista' jkollu aċċess għall-ombudsman u jikkuntatti għall-ombudsman anka fil-ħinijiet barra, il-ħinijiet tax-xogħol. Issa jiena xtaqt nkun naf x'miżuri konkreti beħsibek timplimetta ħalli tgħin lil dawk in-nies li m'għandhomx aċċess dirett għall-istituzzjonijiet bħal tiegħek kif beħsiebek Eh, tejnom ħalli huma jkollhom kunta tweċċess għalikom. Jiena naħseb illi dwar ir-rapport li intom jiena naħseb li daw għandu ikunu bil-lingwi kollha uffiċjali tal-Unjoni Ewropea li kulħadd jista' jkun jaf x'huma drittijiet tagħhom ma naħsibx illi dawn id-dokumenti jistgħu jkunu bl-Ingliż biss minħabba li dan jista' jaffettwa lil ħafna nies hemm nies il ma jistgħux u jew ma jifmux bl-Ingliż, allura importanti li jkunu jafu dwar id-drittijiet tagħhom bil-lingwa tagħhom. Aparti minn hekk, il-kodiċi u l-lingwaġġ tal-sessin. Mela, il-kelma ombudsman fil-Bl-Ispanjol um, hija għalom maskili, iżda inti mara ġifiri forsi nistaw nsibu kunċetti ieħor jew titlu ieħor għal xogħol tiegħek, għal pożizzjoni tiegħek li ma jispeċifikax e, is-sess tal-persuna, jiena naħseb illi għandna noqogħdu attenti għal mod ta' kif il-lingwa tista' tirrifletti wkoll l-identità u s-sess. Jina naħseb illi Inti tkellimt ukoll dwar dak li rnexxina nilqu fiħdan il-Kummissjoni. U xtaqt insaqsik jekk taħsibx li hemm bżonn li jkollna xi tip ta' proċedura ħalli bekk niżguraw li l-Istati Membri u l-istituzzjonijiet ikunu jistgħu iwieġbu u din it-tweġiba ma tkunx biss tweġiba indipendenti, iżda li tasal f'waqta wara li tkun saret xi talba għal kjarifika minn minħata ċittadini. Iva, grazzi ħafna, għaziza kollega għal dawk il-mistoqsijiet, jiena nixtieq eh, ngħid ukoll li inti fil-bidu tkellimt fuq il-kriżi ekonomika u finanzjarja u kif kienet interpretata u kif ħassewa ċittadini. Il-maġġoranza ta' ċittadini f'pajjiżi u anke f'pajjiżi oħrajn ħassewa ħafna, speċjalment dawk li kienu diġà foqra, tilfu x-xogħol tagħhom, anke dawk li kienu jisofru minħabba xi diżabilità jew oħra u dawk li kienu marginalizzati u iżolati saru iktar iżolati. Jiena naħseb illi dak illi aħna rridu nagħmlu huwa li niġbru attenzjoni għal dan kollu noqorbu iktar mej ċittadini u dan huwa xogħol tal-Parlament Ewropew naħseb li matul il-kampanja elettorali tal-Parlament eh, Ewropew aħna rajna illi ċ-ċittadini kienu qegħdin iħossu li din il-kriżi kienet qed tkun interpretata biss bħala kriżi fiskali u ekonomika u l-kriżi tas-suq iżda ma konniex qed inqisu eh, l-element soċjali ġifieri ma konniex qegħdin nitkellmu biżejjed fl-aħħar mandat fuq in-nies u kien hemm ħafna enfasi matul il-kampanja elettorali fuq l-Ewropa soċjali. U anka kien hemm referenza għal dan il-fond ta' investiment ta' iktar minn 3 biljun euro li ħabru il-Kommissjoni u naħseb li dan il-fond ta' investiment jista' verament jgħid ħafna dwar l-impenn li ħadd jieħdu l-istituzzjoni Ewropej għall Ewropa soċjali u mhux biss għal Ewropa tal-banek jew Ewropa eh, ossessjonata bis-suq eh, interni, Jiena naħseb illi il ġimalija li għaddiet fil-fatt aħna smajna ħafna fuq l-inizjattiva ta' ċittadini illi kienet qozza biex aħna verament noqorbu iktar li ċittadini minnaħat tal-istituzzjonijiet u naħseb illi waħda mill-proposti li kienu li saru li fil-fatt kien hemm kwistjoni fejn kien hemm ċertu firem milli ma kienux aċċettati mill-Kummissjoni, iżda s-sur minn qal li eh, li sija kien qed ikun ikkonsidrat bħala strument legali u għalhekk kien hemm ċertu petizzjonijiet li kienu trattati b'mod illegali eh, wis u mhux b'mod politiku. Ma naħsibx li rrid jgħid politiku fis-sens ta' partiti politiċi xelluk jew lemin. Jien naħseb li hu kienet jitkellem iktar fuq l-intenzjoni li li sija din l-inizjattiva ta' ċittadini għandha twassalna sabiex aħna naraw xini rrida ta' dawn in-nies eh, brabta mal-proposti li qegħdin naraw u anke dwar il-kapaċità u l-possibiltajiet legali li għandhom l-istituzzjonijiet sabiex verament jimplementaw dawn il-miżuri. Ma nasibx li qed nagħmel punt politiku meta ngħid illi l-ebda minn dawn ma waslu għal leġislazzjoni u ma nafx hekk il-kwistjoni tal jiex għat wassal għal dan jina qed nagħmel proposti wkoll għal-isja jkollna ħafna diskussjoni fuq il-problemi li kellhom huma ma minnaħdar kummissjoni dwar dan tamaw nkun nistgħu kontribuċu sabiex ngħinuhom Inti tkellimt fuq il-monopolju tal-industrija tal-farmaceutiċi ta' ċertu kumpaniji tal-mediċini iva nafu li hemm ħafna affarijiet li għandu x'qsma l-kompetizzjoni huma importanti f'dan il-kuntest naħseb li ċertu waqsma illi fil-fat dwarhom nistgħu nagħmlu xi ħaġa huwa brabta wkoll mal-lobbying, ir-reġistru ta' trasparenza, eċetera. U anka dwar il-farmaceutiċi kien hemm ċertu bidliet li kienu imħabbrin brabta mal-lobbying. U s-suq f'dan il-kontest, anke l-Kummissjoni l parlament qegħdin jipproponu xertu bidliet il-Kummissarji qegħdin jgħidu li permezz tal-kabinet tagħhom huma ħajjippruvaw jagħmlu bidliet f'dan il-kuntest. Forsi din tista' nisimra bħala pass fid-direzzjoni tajba min jgħid li dan mhuwiex biżejjed iżda l-menu qed naraw xi tip ta' politika. U fl-aħħar il-messaġġ qiegħed jasal fejn għandu jasal li ċittadini ħajkomplu ma jaftawx jekk m'hemmx l-istituzzjonijiet u fina jekk l-affarijiet ħajbqgħu sejrin kif huma sejrin bħalissa. U għandna din it-tendenza li naħbu l-affarijiet għax hekk drajna qisna u l-mandat tan-negozjati għadu kemm eh, tniet u ħareġ fil-pubbliku u ma waqgħatx id-dinja għax dan ħareġ fil-beraħ dan id-dokument, sant ikun hemm dokument li joħorġu fil-beraħ u ma taqax id-dinja propju. Jiena naħseb illi Issa wasal li l-istituzzjonijiet rridu jaraw kif jistgħu jieħdu iktar impenn għall-anijiet ta' trasparenza, ħalli jkun iktar trasparenti fix-xogħol tagħhom. Issa dwar it-tfal, aħna nafu li f'ħafna pajjiżi hemm l-ombudsman għat-tfal, aħna f'pajjiżi kellna eh, ombudsman bħal dan l-aħħar 10 snin u fil-fatt u għan istati membri li huma responsabli intervistaw il-kandidati, etc. U hemm ukoll netwerk Ewropew li huwa netwerk internazzjonali tal-Ombudsman ta' tfal u naħseb um, Parlament Ewropew jafu illi dan huwa netwerk li huma jistgħu jikkuntattjaw magħhom ħalli bekk jaħdmu magħhom fuq ċertu idejat li semmejt inti u anka il-fatt li pereżempju norganizzaw organizzaw ġurnata li matula nkunu qed norganizzaw parlament ta' tfal pereżempju. Din hija organizzazzjoni internazzjonali qed insemmilkom li kellha ħafna suċċess anke eh, l-ombudsman f'pajjiżi aħna dal-aħħar kellna referendum li daħħal id-drittijiet ta' tfal fil-Kostituzzjoni u mhux qed m'għadniex nikkonsidraw drittijiet ta' tfal bħala parti mid-drittijiet marbutin ma' tal-familja. Il-sena li għaddit aħna ħaddimna espert nazzjonali għal dizabiltajiet li qiegħed jgħinna sabiex aħna niżviluppaw l-aġenda għad disabilità. Jien naħseb li dan kien l-ewwel trattat il-Unjoni Ewropea iffirmaw brabta mal-konvenzjoni tal-ġnus ma'uża tal-ġnus ma'uda dwar in-nies b'diżabilità u aħna qegħdin nippruvaw naraw kif aħna fil-kima l-istituzzjoni ta' Ewropej nistgħu nżommu ma' dan illi kien deċiżu bħala ombudsman fis-sem l-Irlanda jiena kelli rwol importanti anka eh, fil-kuntest ta' diżabilità aħna rġajna biddilna l-uffiċċju tagħna ħalli jkun hemm iktar aċċess għan-nies li għandhom diżabilità għall-uffiċċju tagħna mhux biss b'mod eh, fiziku iżda anke l tal-internet u affarijiet oħra ta' mir u għodda oħra li aħna nużaw ta' kuljum. Aħna provajna naħdmu wkoll man-nies li naħdmu magħhom sabiex nagħmluhom iktar konxi tal-kwistjonijiet li aħna għandna s-sib naħseb li bekk jekk nabqaw sejrinek aħna nistgħu natu iktar priorità għax-xogħol tagħna issa dwar ir-rapporti ir-rapport annwali jkun tradut bil-lingwi kollha, sit tal-internet huwa disponibbli bil-lingwi kollha wkoll koll. hemm ċertu dokumenti li ma kinux tradotti bil-lingwi kollha iżda sarċevejna l fondu għedin nagħtu iktar priorità. U um, jiena ġej minn pajjiż fejn il-lingwa nazzjonali kważi nistgħu ngħidu l ispiċċa tal-kollox. Iżda hemm ħafna nies li xorta waħda qegħdin jippruvaw jiġġieldu għal-lingwa minħabba e, fil-lingwa għandek naturalment fil-qofol tagħha il-kultura tal-poplu. Ġifiri jina naħseb illi dan huwa fl-interess tagħna li aħna nħarsu il-possibilità li wieħed ikollu aċċess għall-informazzjoni bil-lingwa tiegħu. Issa fuq il-kwistjoni ta' sessi għalfejn ħafna nistaqsewni għalfejn li li ma jgħidu li ombudsman flok ombudsman u naħseb illi jiena nista' ngħid li jiena feminista u dejjem nkun konxa fuq eh, eh, din l-apartheid sessista dak li għandu xieqsam l-użu tal-lingwa u jiena kont mistoqsija din il-mistoqsija fl-Irlanda u għet illi fil-fat fil-leġizlazzjoni aħna konet nejdu ombudsman u ħafna membri mill-Kumitat Svediż fil-fat oġġezzjonaw minħabba li l-kelma ombudsman hija interpretata bħala kelma illi m'għandix taqsam ma' sessi ma' raġel jew mara ma' l-identità ġifieri. Hija xi ħaġa li huwa kunċett fih innifsu. Nafu li ħafna pajjiżi jvarjaw u l-mod ta' kif il-lingwi tagħhom ehm, jużaw u jiddiskrivu dan il-kunċett fi Franza nużaw medjeter, għand naraw li fl-Afrik, skużawni, fl-Amerika tisfel u fi Spanja per eżempju jużaw kunċetti oħrajn u jena jekk inħares lejn l-eru ta' din il-professjoni tal-ombudsman jien ma narax l-ombudsman bħala xi ħadd li qed defender lil xi ħadd, iżda bħala entita' li hija neutrali, li hija indipendenti, li qiegħda tilqa l-menti u tressaqhom quddiem l-istituzzjoni konċernati u jiena nixtieq li ngħid li dak li dejjem ngħid pala dwar dak li aħna nagħmlu bħala istituzzjoni huwa li aħna qegħdin hemmhekk sabiex nimbilanċaw il-distribuzzjoni tas-seta bejn l-individwu u l-istituzzjoni. Aħna qegħdin nippruvaw nagħtu seta ta' investigazzjoni, tarif li aħna għanna, natu dan kollu li ċittadini ħalli nippermettulhom li huma jkun jistgħu jirresqu l-ilment tagħhom lill-istituzzjoni illi għal iktar xieqasa biex eh, tilqa dan l-ilment, eċċetra, sabiex jisibu rimedju. Aħna mhux dejjem niddefendu lill persuna li jatressa l-ilment minħabba li l-istituzzjonijiet għandhom jemnu koll li jiena qed naħdem mod ġust u mod imparzjali. Jekk il-Parlament Ewropew jiddeċidu illi jazlu titlu ieħor għal postax għal pożizzjoni li ħajkolli jekk tikkonfermawni ma ħajkolli xejn kontra. Jiena naħseb illi aħjar eh, ma nbidlux din il-kelma ħabba li din hija eh, kelma bl-Iżvedis li tajba ħafna sabiex tiddiskrivi dan eh, din il-pożizzjoni. Issa għandna il-rappreżentanta ta' l-Aldi. Grazzi ħafna, Signora President, Iva, jien naħseb li nistgħu nżommu l-kelma Ombudsman, naħseb li din hija l-unika kelma li jiena naf bija, u naħseb li jkun aħjar hekk li nżommu xi ħaġa illi kulħadd uh, jafxit tfisser mill-bidlu. Jiena nixtieq ngħid prożet li persuna li kienet nominata, naħseb li tista' tkun eh, nittamel tkun ikkonfermata, naħseb li nistgħu niftehmu fuq eh, il-ħatra ta' din l-unika kandidata li kienet proposta u naħseb li fil-perjodu qasili lek taħdem bħala ombudsman jirnexilek tilħaq riżultati pożittivi ħafna u jekk aħna nħarsu lejn l-istituzzjoni naħseb li importanti li ngħidu li bħala istituzzjoni Ewropea aħna rridu naraw li nonoraw u nirrispettaw l-istituzzjoni apparti minn hekk naħsbu li huwa importanti ħafna li Emily O'Reilly Jurna xila jikolla grupp ta' nies li jgħinuha sabiex verament ikunu jistgħu jaħdmu b'mod effiċenti. Importanti li kollha biżejjed ħaddiema sabiex jgħinuha. Jiena naħseb illi ħafna drabi aħna mhux dejjem nisimgħu dwar dan ma nisimawx fuq il-fatt li aħna din nipruvaw neċċellaw fix-xogħol tagħna u l fat li għandu jkun hemm nies li huma mħarġa biżżejjed li għandhom il-ħiliet tagħhom illi fil-fatt jistgħu jagħmlu dan naħseb li importanti ħafna. U inti semmejt ukoll l-idea li aħna rridu nkunu proattivi. Dan huwa punt importanti ħafna mix-xogħol tiegħek u naħseb li aħna fil-fatt diġà għandna dan kollu fil-Kumitat tal-Petizzjonijiet. Aħna rridu nqisu dan kollu mhux biss li aħna sabiex aħna nirreaġixxu b'mod effiċenti, anke sabiex nagħmlu dak li għandna nagħmlu issa fuq l-approċċ fundamentali li inti rreferejt għalih, Sinjura inti tkellimt fuq l-iżvilupp tal-fatt li aħna rridu naraw li l-uffiċċju tal-Ombudsman ikun uffiċċju leġitmu u naraw li kwistjoni tal-etika u tat-trasparenza ħadd tkun importanti ħafna għal eh, trasparenza u għax-xogħol tal-Ombudsman naħseb li din hija xi ħaġa verament importanti għaċ-ċittadini. Issa l-idea tas-sostenibilità fuq eh, perjodu twil ta' żmien, speċjalment ta' dawk il-ħaddiema permanenti illi jaħdmu miegħek. Jiena naħseb li naturalment aħna rridu nejdu u nejdu bitċar fej l-affarijiet edin jiġru kifet jiġru u nejdu jekk aħna ma naqblux ma servizz pubbliku ma l-ħaddima pubbliċi iżda irridu kol nejdu aħna min u kemm nies edin jaħdmu fejn u dan aħna irridu nejdu bitċar speċjalment f'perjodi pal dak li nsabu fih bħalissa fejn hemm ħafna korruzzjoni, speċjalment anke dwar is-servizzi eh, servizz pubbliku, importanti li aħna naraw illi nkunu nistaw, nkunu f'pożizzjoni li ngħidu nikkonfermaw li iva s servizz pubbliku huwa eh, tajjeb, huwa effiċjenti li qed jaħdem mal benefiċċji ta' ċittadini tagħna u naħseb illi il-maġġoranza tal-ħaddiema li għandna fis-servizz pubbliku tal-istituzzjonijiet jaħdmu b'dan il-mod. Għandi xi ftit kummenti oħrajn, nixtieq insaqsi wkoll xi ħaġa illi eh, tikkonċerna l-Kummissjoni ġdida aħna fil-Kumitat tal-Petizzjonijiet għamilnija ċara ħafna l-Sur Timmermans, il-Viċi President, illi u fost responsabiltajiet li għandu għandu kol responsabilta ta' ċittadinanza u aħna nishtiqu kemm jista' jkun ikunu rib tal kabinet u tal-ħaddiema li jaħdmu taħt is-Sur Timmermans. U jiena naħseb li din hija importanti wkoll anke mill-perspettiva tal-Ombudsman minħabba li dan jinvolvi wkoll eh, l-għat importanti tax-xogħol tagħna fiħdan il-Kumitat tal-Petizzjonijiet. Is-Sur Timmerman se jkun ver interlokutur importanti ħafna bejnietna, aħna nixtiequ nkunu nafu. Inti x'idejat għandek brabta mal-fatt li ħajkollok relazzjoni u iktar kooperazzjoni mal-uffiċċju u l-ħaddiema tas-Sur Timmermans. Ħaġa oħra nixtieq ngħid li edha l-qalbi ħafna. L-kwistjoni tal-komunikazzjoni dwar dak ix-xogħol li aħna din nagħmlu din hija xi ħaġa importanti ħafna. Jiena naħseb li l-ombudsman għandu ikum istituzzjoni li tuża l komunikazzjoni bħala priorità strateġika għax-xogħol li qed jagħmel l-Ombudsman qed nagħmlu ċertu affarijiet diġà b'mod tajjeb, rridu eh, nagħmlu l-affarijiet b'mod aħjar u rridu nikkomunikaw maċ ċittadini u ngħidulhom li ma' sitwazzjoni qed jaħdmu tajjeb, ġifier importanti iva li jkollna komunikazzjoni b'kull mezz nużaw l-internet u nużaw kull mezz ta' komunikazzjoni għandna dispożizzjoni tagħna u nikkomunikaw ma' ċittadini bliktar mod effiċenti u trasparenti dwar dak li aħna qegħdin nagħmlu. Jiena naħseb li aħna mhux biss irridu nippruvaw nkunu iktar moderni minn dawk ta' qabilna, iżda ma nistawx ma nużaw ma nużawx kull mezz ta' komunikazzjoni Meħabba li aħna rridu nikkomunikaw dwar maċ-ċittadin dwar l-inizjattivi u l-possibiltajiet u drittijiet li huma għandhom. Jiena naħseb il nista nisħaq fuq il-fatt li importanti li jkun hemm kooperazzjoni u rabta bejnietna, importanti li aħna naħdmu flimkien. Grazzi. Grazzi ħafna ta' dak kollu naħseb li verament dak kollu li qed ħafna u fi ħafna ħsieb. Hemm xi ħaġa oħra li nixtieq ngħid, jiena naqbel dwar il-ħaddiema tas-servizz pubbliku, jiena meta nkun nista' dejjem nipprova nisħaq fuq dan il-punt u naħseb illi meta jkun hemm ċertu skandlu kultant li jinvolvi xi uffiċjal tal-Kummissjoni jew xi uffiċjal ieħor. Dawn ma tantx jiġru tas-sikwit, iżda naħseb li f'dak il-każ il-Kummissjoni kollha u segretarjat jistgħu jibgħatu minħabba fek allura u affidejna l-kol sabiex nappoġġaw u ngħinu lil ħaddiema tas-servizz pubbliku tal-istituzzjonijiet u nfaħruhom jekk ikun hemm bżonn nfaħruhom u jekk jixirqilhom. Jiena naħseb il-maġġoranza tal-ħaddiema fis-servizz pubbliku tal-istituzzjonijiet jaħdmu b'mod tajjeb u effiċjenti. U naqbel ukoll dwar dak li qed inti dwar il-Viċi President Christian Timmermans ħajkun eh, kummissarju importanti ħafna għal dan il-kumitat, ħajkun importanti wkoll għax li aħna ħanamlu bħala ombudsman minħabba l-affarijiet qegħdin javvanzaw, qegħdin jinbidlu anke mill-perspettiva politika. Aħna qegħdin naraw li jekk ikun hemm xi istituzzjoni jew xi eh, gruppi jew xi kolazzjoni ta' ta' li għandhom is-seta li jiddeċidu li u ċertu nis jew ċertu affarijiet, jiena naħseb li importanti li nisqu iktar fuq it-trasparenza. Trasparenza ma tiġix għax ikun hemm min imponija, iżda illi kulħadd irid jirrispetta din eh, it-trasparenza ma jistax ikun illi kulħadd jiskotu jappoġġa pereżempju xi mossa politika. Jiena nixtieq ngħid ukoll li nixtieq iva li kolli iktar kuntatt mal-ħaddiema tas-Sur Timmermans mal-membri tal-kabinett tiegħu jiena kieku ngħidilhom li aħna hawnhekk qegħdin nagħmlu l-istess affarijiet għall-istess sanijiet din naħdmu u l xogħol mhuwiex li jħarsu l-Komissjoni tamil xtam l-Komissjoni u l mhuwiex mux laqasini kritika l-Komissjoni kull opportunità li kolli laqas ġifiri għannu rridu insibu nsibu mota kif nistaw naħdmu fl-imkien għalli il u l-Komissjoni flimkien jistaw jibdew jaraw li l-ombudsman l-uffiċċju tiegħi jista' jgħin lilhom fix-xogħol tagħhom u jgħinhom jilqu l-anijiet tagħhom u jappoġġaw il-valuri li huma jgħidu li ħadnu ħalli navvanzaw il-xol tan għatu l-ħames snin ġejjin. Naħseb li dan dak li fisser f'mod speċifiku għalli xkieli li palissa għam hemm bejnietna tal-Ombudsman u bejn il-Kummissjoni għandhom jitneħħew għal kollox li xkiel għal-komunikazzjoni. Waħda mill-affarijiet eh, li għadin naraw li għat ixxekkilna hija illi jidher illi jiswem xi tip ta' biża illi natu iktar seta lill uffiċjali fuq l-iktar livelli baxxi tal-autorità u fuq l-iktar livelli għoljin sabiex jikkomunikaw mal-ombudsman u d-deċiżjonijiet dejjem iridu jittieħdu fuq livello li ħafna u ħafna drabi ma jkunx hemm it-tip ta' dialogu li hemm bżonn li jkun hemm fuq kull livell ta' kooperazzjoni mas servizzi tal-komunikazzjoni sabiex aħna naslu fejn għandna naslu. Dan huwa punt partikolari li ħansaqs s sur Timmermans dwar u hemm kwistjoni oħra illi issemmit mill-komunità tal- tal-minjeri tal-faham. Jina naf li dwar per eżempju jekk eh, fil kasta ta' kanarin li jista' imut Eh, jekk per eżempju kanarin ikun jgħat imut minn jekk imut dan il-kanarin qed sinjal ħażin. Iżda aħna rridu naraw Ir-relazzjoni iktar formali tal-kooperazzjoni tagħna anke f'dak li għandu x'jaqsam mal-elementi li huma ta' interess għall pubbliku naħseb li anke f'dak il-kuntest aħna Eh, nistgħu navvanzaw ħafna, nistgħu nagħmlu progressu fl flimkien jekk naħdmu flimkien żgur li nistgħu jirna xina naħdmu b'mod aħjar. Lesta li eh, tejjeb il-kooperazzjoni mas Sur Timmermans mas segretarjat tal-Kummissjoni u anke mal-Kummissarju l-oħra. Thank you very much. Um, the next speaker is... Grazzi. L-Honorable Colson, issa. Anzi, l-Onorevoli Hawken issa. Grazie ħafna. Thank you, Emily, for your, your good work up till now and that we still feel. Grazzi, Iva. Għadna nħossuna ċerti palma konna qabel sajf illi nirrakkomandawk u sabiex inti tifoka fuq il-punti l-aktar importanti. Għawek nifasidza it-trasparenza Pero nħedġu ukoll li ċittadini li parteċipaw dan il-proċess. Mela, kien hawn diġà ħafna mistoqsijiet, allura xtaqt nifoka biss fuq dan il-punt. Mela, kemm il-darba jiena tlabt illi issa aħna natwaw dak li wedna fit-trattat illi tassew ikonna regolament bla periklu, bla intoppi biex tassew insaħħu l-istituzzjonijiet. U administrazzjoni tajba u aħna eh, ta' sfont nordiku inti għandek sfont keltiku, iġifiri illi nifutkaw fuq iċ-ċittadini u nipproteġu l-ċittadini mhux dawk li jaħdmu fis-servizz pubbliku għaliex huma għandhom id-dinjità tagħhom fil-ħidma tagħhom, però jekk dawn jiġu mħarsa mill-istituzzjonijiet eh, irridu jifmu wkoll illi eh, jibbenefikaw ma stess mit-trasparenza. Mela, kif se naċċertaw illi jkollna regolamentazzjoni, jkollna trasparenza, pero din hija xi ħaġa li suppost ilha magħna dan mill-Trattat ta' Lisbona. Tajjeb li konna linji gwida, iżda nixtiequ li forsi niftħu aktar fuq dan il-punt. Tini punt. Konflitt ta' interessi. Kif għeddin indirizzaħ dan il-punt? Fil-opinjoni tiegħi għattajna wis żmien bħala istituzzjonijiet biex tassew nindunaw il-konflitti ta' interess huwa kriterju importanti. Wieħed ma jistax sempliċement jeħles mill-konflitt interess billi jiddikjarhom għal ximbat ngħidu iva din hija persuna mill-aħjar ta' nistgħu nafdawa. Le, din għandha tkun xi ħaġa oġġettiva, jiġifieri ma jkun hemm l-ebda dubju li m'hemmx konflitti ta' interess jekk ikun hemm awtoritajiet li qed jieħdu deċiżjonijiet fisem iċ-ċittadini. Din għandha tkun xi ħaġa ċara ħafna. U jiena isni naħseb illi dan il-punt l-istituzzjonijiet mhux qegħdin jifmuħ kif suppost dan huwa każ fid-Danimarka, iżda wkoll f'pajjiżi oħra li iva jekk wieħed jiddikjara l-konflitt interesti għaw biżejjed jagħmel hekk. Ombat, eh, allura dana mhux il-mod kif għandna niproċedu. X'in il-fema tiegħek fir-rigward ta' dan? Punt ieħor. Aħna fil-Parlament kif edin naqdu d-dmirijiet tagħna, l-obbligi tagħna, ġifieri li nagħtu aċċess liċ ċittadini. Inti taħseb li aħna biżejjed trasparenti fil-Parlament jina kont eh, sorpriża xokjata meta l-President iddeċida li l-firem ta' rakkomandazzjoni għall-Ombudsman għandha tinżamm xaġa sigrieta. Kenna votazzjoni sigrieta. Iżda jekk aħna namlu l-awtorità tagħna u għara rakkomandazzjoni ma jagħmilx sens imbagħad li il-firem ikunu sigriet għaċ-ċittadini. Tajjeb li jkunu jafu l-affarijiet kif saru. U b'mod ġenerali, taħseb li aħna fir rigward ta' dmirijiet tagħna x'għandna dmirijiet differenti, però x'in il fema tiegħek dwar dmirijiet tagħna? Inti naħseb li ombudsman li għandek id-dritt illi tikkritika wkoll lill-Parlament f'ħafna pajjiżi oħra il-Parlament huwa li lim il-kritika tal-Ombudsman, iżda inti mhux biss għandek id-dmir ta' melek. Jiġri għandek id-dmir għandek id-dmir. Aħna qed nagħmlu dak li għandna nagħmlu biex naċċertaw li qegħdin nittrattaw iċ-ċittadini b'mod li huma jħossuhom involuti sal-ola livell possibbli. Naf li dinija mistoqsija ġenerika, Eh, pero mbagħad hemm ukoll mistoqsija tal-firem, pero għanna noqdu ħafna attenti li mbagħad ma nipproteġux wislinna nfusna kontra eh, ċittadini u nċaħduhom il-partiċipazzjoni billi nibnu dawn il-ħitan sigriti biex aħna naħbu l-inizjattivi tagħna biex ikonna sigriti għaċ-ċittadini. Jiġifieri aħna fi fajnejk edin tassew inkunu membri li edin naġevolaw l-access għal ċittadini, l paċipazzjoni ta' ċittadini. Grazzi, grazzi għal dawn il-mistoqsijiet u l-kommenti. Iva, kif taf sewa inti kienem ħafna rapporti u kommenti dwar eh, liġi possibli dwar amministrazzjoni Pero dana kollu ma wasal imkien, naħseb li ma kienx hemm biżejjed politika, ma kienx hemm koalizzjoni ta' setat biex eh, tassew imexxu l-affarijiet il qoddim Kien hemm u hemm xogħol akademiku li qed isir u hemm ukoll seminar li sar bejn l-uffiċċju tiegħi u bejn grupp ta' akademiċi illi abbozzaw kodiċi għall-amministrazzjonijiet U naħseb hawnhekk qegħdin iddependu wkoll fuq dan il-Parlament kif ukoll fuq ir-rieda ta' kummissarji partikolari biex imexxu dan il-punt il-qoddim. Il-kol kemm aħna nafu fejn irridu e, tassew inkunu fil-pożizzjoni tagħna fir rigward tal-amministrazzjonijiet biex iċ-ċittadini iħossuhom illi qegħdin jiġu indirizzati trattati kif suppost mill-istituzzjonijiet kollha. U hemm wara kollox varjetà wiesa ta' standards istituzzjonali u allura jagħmel sens li dawn jinġabru flimkien. il sena dilha huwa l-20 anniversarju tal-Uffiċċju Ewropew tal-Ombudsman u se jkollna diversi avvenimenti biex niċċelebraw dan l-avveniment. Se nħarsu lura lejn dawn il-20 sena, però se nkunu qegħdin inħarsu l-qudiem lejn is-snin li ġejjin. U punt ċentrali għad-diskussjoni fil-fatt huwa l-punt li semmejt inti. Aħna wkoll se nagħmlu l-parti tagħna sabiex din l-inizjattiva terġa taqbad il-ħatiħu l-ħajja, pero il-Parlament ukoll jrid ikun konvint u l-Kummissjoni wkoll. Aħna minnaħa tagħna lesti namlu il-parti tagħna biex nerġgħu nqajmu l-interess. Issa il-konflitti tal-interessi iva kif semmejna qabel. Aħna qegħdin eh, nagħmlu investigazzjoni dwar kif il-Kummissjoni tindirizza konflitti ta' interess meta uffiċjali l-jien eh, jitilqu eh, minn pożizzjoni tagħhom u jitlu f'kumpaniji privati. Għandna madwar 55 fajl u rajna kif il-Kummissjoni indirizzat dawn is-sitwazzjonijiet. Aħna sibna illi regolamenti tal-personal u l-kodiċi li hemm huma biżejjed biex ehm, neqirdu imġiba mhux mixtieqa. Il-kwistjoni hija mbagħad eh, eh, kwistjoni ta' infurzar. U aħna ressaqna diversi rakkomandazzjonijiet l kummissjoni b'rabta ma' kif huma jistgħu jtejbu konformità. Fost dawn kien hemm pereżempju illi dawk illi jaraw l-applikazzjonijiet għal dawn l-uffiċjali li jitlu fil-suq fil privat illi huma jkunu eh, indipendenti mill qasam fejn huma ħadmu għaliex ovvjament hemm l-aspett ta' natura umana involuta, allura rridu wkoll nisseparaw iż-żewġ elementi. Mbagħad eh, punt ieħor eh, forsi aktar ambizzjuż huwa illi kif isir f'ċertu stati membri fejn uffiċjali ola għoljin mis-settur pubbliku jitlu fis-settur privat jitpoġġew fuq reġistru pubbliku. Inti tista' tara Emily O'Reilly, kap ta' DG tixtieq tmur taħdem ma' Coca-Cola per eżempju. Le, ta' mhux il-każ, però eżempju tal. U mhux għalissa. Però tana kollu ifisser u jispjega l-ħidma tiegħi x'kienet fid-DG u anki se tkun il-ħidma tiegħi fil-kumpanija privata biex imbekk ikun hemm ukoll il raġuni wara d-deċiżjoni li jippermettuli li jiena immur jew il-raġunajiet wara il restrizzjonijiet li kien hemm jew seta' kien hemm probabilment dana jista wkoll iġiel l-uffiċjali jasbu darbtejn eh, dwar dak li se jagħmlu, però dana jista jgħinu wkoll il-Kummissjoni biex jagħmlu monitorat sa' sitwazzjoni. U wkoll fil-interess tal li dana jisseħ għaliex inevitabilment eh, l-affarijiet jinkixfu u mbagħad ikollok l-European Voice jew l-European Observatory jew Transparency International illi jippubblikaw dawn l ħbarijiet u mhux dejjem ikollhom il-fatti kollha f'idejhom u allura jkun aktar ġust u jkun aħjar għal kulħadd jekk il-Kummissjoni jistess stess twetta din il-ħaġa u tagħmel din il-ħaġa. Iva, Eh, meta jkun hemm eh, każ ċar ta' konflitt ta' interess. Forsi eh, Mekk għandna differenzi kulturali, mhux kulħadd iqis dan il-punt bl-istess mod, però kif semmejt fil-bidu, l istituzzjonijiet Ewropej m'għandhomx imbagħad jagħmlu limitu baxx ħafna fir rigward ta' dan, għandhom ansi kollhom standard oli ħafna. Issa, għal dak li għandu x'jaqsam il-Parlament Ewropew, Iva, ċertament nista' nikkummenta nieħdu il-menti dwar l-amministrazzjoni tal-Parlament u nista' nagħmelek u se nagħmelek kif għamel il-predeċessur tiegħi, però jina ma nqix il-xogħol tal-Parlament bħala kwistjoni separata fis-sens li intom għandkom kodġi ta' kondotta infassal mis-segretarjat konsultazzjoni mal-Parlament, eċetera, eċetera. U jien eżaminajt interess eh, kbir rapport miktub mis-segretarjat tal-Parlament, Klaus Ballen, għal dak li għandu xaqsa eh, pjanta 129 punt biex il-Parlament ikun aktar effettiv. U inkluż kien hemm suġġerimenti għal aktar trasparenza u għal-mod kif nindirizzaw kwistjonijiet bħal konflitt interess, eccetera, eccetera. Jina ċerta li dan u kol u suġġet li jintom stessa timonitorjaw. Jekk jina jkoll il-menti fil rigward ta' dan u jekk dawn jaqgħu taħt il-mandat tiegħi ta' eh, ta' sorveljanza ta' amministrazzjoni, iva, ċertament jina nista' nindirizza dan il-punt. Thank you very much. Grazzi ħafna. Issa ngħaddi l-kelma l-Onorevoli Carthy Algue. Grazzi, President. Grazzi tal-li tajtuni l-opportunità namel intervent. Jina mux parti mill komitat eh, pero se jkolli nitlaq skużawni għalix suppost jgħat komitat iħor, pero hu l-opportunità li nkun prezenti bħala MEP Irlandiż biex eh, nfaħar li Sinjura Riley għal xolli wetħet sissa u nawgurala kol suċċess ġala darba jkunem ir-ratifika taħħa. Naħseb għandna lezzjoni hawnhekk nitalmu wara elezzjonijiet l-elezzjonijiet li kellna, ċertament Emily irnexxiela tiġġielet il-kompetizzjoni u issa qiegħda weħeda fl-elezzjoni, però mistoqsija li għandi u inti ġa semmejtu dan il-punt fir-rigward tal-konsultazzjonijiet TTIP. Et nifhem minn dak li inti semmejt li żmien ta' konsultazzjoni għala u kien hemm 300 sottomissjoni ma konċ naf dwar dan. Inti semmejt, u naħseb għandek raġun tajtek, f'termini tal-Kummissjoni jekk adottat approċċi ġodda jew ix l tkun aktar trasparenti ma' ċittadini. Se nitalmu jekkux eh, minnu dan fil-proċess ta' TTIP, naf li inti semmejt li brabta ma' l-ħidma tiegħek tal-uffiċċju tiegħek għal dak li xaqsam e, tħeġġu l-Kummissjoni biex jippubblikaw id-dokumenti jiena naħseb illi e, l-akbar inkorreġġiment kien illi d-dokument inħareġ qabel. U allura naħseb illi jiena donjet nifhem il-Kummissjoni li huma se tassew jipparteċipaw fil-proċess TTIP b'mod trasparenti u niħu nota u koll inti semmek dan il-punt dwar l-inizjattivi ta' ċittadini, eh, sissa għanna inizjattiva ta' ċittadini li wasal qrib il-mira ta' miljon għal ISDS, il mekanizmu ISDS, fiħdan TTIP u jekk dan għandu xieġi inkluż u speċifikament jitolbu li kummissjoni biex ma jinkludux dan il-punt. Xie tkun il-fema tijak jekk tal-inizjattiva twassal għal numru mitlub ta' firem u jekk il-Kummissjoni terġa tider li tkun qed tinjora din l-inizjattiva meta inti tqisu wkoll il-weda kbira li kien hemm permezz tal-din inizjattiva bit-Trattat ta' Lisbona. mbagħad rajna xġara kif f'pajjiżna l-Irlanda fejn kellna nivvota t-tieni darba fir-referendum. Grazzi ħafna għal dawn il-kummenti u għall mistoqsijiet tiegħek. L-uffiċċji tiegħi mhux tant burokratiku illi jekk intom inti kollok xaġa tikkontribwixxi aħna lesti anki nikkonsidraw il kumenti tiegħek u suġġerimenti tiegħek. Mela, il-Kummissjoni qalet li tixtieq tkun aktar miftuħa, resqet diversi proposti brabta ma kemm hija se tkun trasparenti u aħna minna suġġerimenti illi se nkunu għedin niddiskutu magħhom u naraw fejn nistgħu naslu issa ISDS. Ċertament, Din se tkun għazla politika influenzata minn diversi punti u innotajt li dan kien punt jaħra iżda dana u koll u punt interessanti għal kummissarji involuti, specialment għal kummissarju Malmstrom. U Jiena mux eh, mandiċ il-ruol li najt il-Komissjoni eh, għankom tamlu għek jew ma tamlu xek. Il-ruol għaj u li nara illi dawn jindirizzaw il-kwistjoni b'mod trasparenti kemm jista' jkun u b'mod effettiv kemm jista' jkun fil-waqt li dejjem jikkonsidraw il-bżonnijiet ta' ċittadini. Jina naħseb li jekk miljon persuna jiffirmaw petizzjoni, allura għanna nieħdu din l-azzjoni b'serjetà. U ma nix eh, sempliċement din il-ħaġa ninjorawha f'qasir żmien, iċ-ċittadini li ffirmaw il-petizzjoni jiġu jaraw illi qed jingħatalhom ħafna attenzjoni li kien hemm ukoll konsultazzjoni fir rigward ta' dan u allura dawn in-nies li firmaw flimkien mal-Konsil, flimkien mal-Parlament, kif ukoll ma' diġiż rilevanti, irridu jiġu konsidrati biex bekk. Kolunkwa tweġiba li tingħata tkun raġunata, turi u koll li saret konsultazzjoni. Laħqu l-mira ta' miljon firma, ma nafx Pero mbagħad hemmhekk jekk jilqu l-mira jitlu fil-ambjent aktar politiku. U allura aħna minna tagħna nista' nagħtu parir ta' kif aħna irridu tassew nikkonsidraw ir-rida ta' iktar mil miljun ċittadin. U hemmhekk qiegħed l-interess tiegħi fir-rwol tiegħi. Issa, brabta ma' TTIP nifhem il-puntijak dwar il-mandat ta' negozjati, jiena ovvjament eh, ktibt li jiena nirrakmanda li huma għandhom joħorġu dokument, però mbagħad minn Google sirt naf illi id-dokument ħareġ allura stramba l-biċċa, però l-istituzzjonijiet għandhom jifqu jibżaw daqshekk u jibdew jafdaw liċ-ċittadini u jafdaw aktar Bekk irid infisser li xi kultant l-istituzzjonijiet u l-persuni li jaħdmu fl-istituzzjoni jixtiequ l-affarijiet ikunu abjat jew iswed, ġewwa jew barra. Għaliex ovvjament eh, wieħed irid jevalwa anki minn aspett suġġettiv jekk xi ħaġa għandix eh, tiġi rilaxxata jew le, l-affarijiet mhux dejjem ikunu abjat jew iswed. Wieħed fl-aħħar mill-aħħar wieħed irid janalizza xi ħsara jista' jkun hemm jekk dokument rekord partikolari jinħareġ jiġi publikat. U jekk ikun hemm mbagħad aspetti ta' informazzjoni personali, forsi kwistjonijiet kontroversjali, dana kollu jrid jiġi meqjus mal-valur illi dokument jinħareġ. U allura naħseb illi kien hemm mod ġenerali razzjoni pozittiva l dak li seħ u bekk jista' jinkoraġġixxi l-Kummissjoni li jagħmlu aktar. It-trasparenza li huma qegħdin jipproponu brabta ma' dan in-negozjati eh, jistaw kol jespandi għal oqsma oħra u ma esti jindirizzaw dan il-punt ukoll, pero ċertament mxew ħafna l-qoddim meta qablu ma kif kienu fil-bidu. Grazie ħafna. Mela, dak ġejna fl-aħħar tal-lista tal-kellima. Mela, jiena u kol edha fi xifti ta' vantaċ, għax kena ħafna interventi validi, ħafna mistoqsijiet validi, u grazie eh, grazzi ħafna tweġibiet. Skużawni, għanna kellim iħor. Fidejk, jekk joġbok. Fil-qosor ħafna, grazzi ħafna. Jina tassew kontent illi mill-ġdid qegħdin nerġgħu niltaqgħu miegħek, Sinjura Ombudsman, u issa fl-okkażjoni għal uh, ħatra tiegħek għal mandat ġdid, grazzi għal ħidma tiegħek, għall impenn tiegħek biex issaħħu d-drittijiet ta' ċittadini Ewropej. Jina rajt b'interess kbir dokumenti għal dwar strategija ġdida lejn l-2019 ma' bazi ta' dan id-dokument jiena għandi żewġ mistoqsijiet fil-qosor għalik. Xtaqt insaqsik, kif tara li pala ombudsman għandu jkun il-ġejjieni tal-inizjattiva ta' ċittadini Ewropej? fl-2015 se jkonna is-sena ta' reviżjoni ta' regolament ICI e il-Parlament qed ħejji rapport u smieħ dwar dan is-suġġett. Jina naf li inti nidejt investigazzjoni fir-rigward tal-ECI u il-riżultati tal-investigazzjoni jistgħu jenuna fit-ħejja tar-rapport. Umbat, punt ieħor. Ninnota li mhux ir-rwol tal-Ombudsman illi anki jindirizza eh, l-adeżjoni tal-Unjoni Ewropea għal konvenzjonijiet tad drittijiet eh, tal-bniedem, pero kif nistaw imbidlu il-qasam ta' attivitajiet fir rigward ta' dawn id-drittijiet tal-bniedem, grazzi. Grazzi ħafna dawn il-mistoqsijiet, issa, brabta ma' l Kif semmejt, Iva, aħna bdejna investigazzjoni fuq inizjattiva propja u innotajt il-kommenti ta' Sol Timmermans fi rigward ta' dan u wkoll jara li hemm periklu jekk ikun hemm approċċ eh, illi jrid ikun bil-fors differenti issa fi rigward tal-ECI minn dak li seħħ sissa. U fid-diskussjonijiet tiegħi mal-uffiċjal tal-Kummissjoni jiena dejjem semmejt u semmejt ukoll kif semmejt sur karti li dejjem irtu ikun hemm konsultazzjoni b'mod ġenwin. U ma semmew li hemm problema ma' żmien ta' konsultazzjoni għal hemm biss żmien ta' tliet xhur li waqa' sir wisq u allura hemm il-bżonn li forsi jinħassil bżonn li forsi dan il-punt jinbidel. U ma qalu fit-tweġiba tagħhom illi malajr kelli ċans naqra illi jilqaw il rakkomandazzjonijiet tiegħi bħala parti mir-reviżjoni tagħhom u huma se jikkonsidraw dawn il-kommenti kifa u ċertament rapport li jiena nista' nippubblika f'jannar ukoll sejjin lilkom ukoll il-ħidma tagħkom. Issa il-Konvenzjoni tad-Drittijiet eh, tal-Bniedem iva il-ħidma tiegħi saret mal-Karta ta' Drittijiet Fundamentali l-aktar u wkoll kien investigazzjoni dwar fondi ta' koeżjoni meta dawn jintefqu fl-Stati membri kif il-Kummissjoni għandha proċeduri fis-seħ biex tara li dak il-flus, dawk il-flejjes li ntefqu dejjem jimxu skont id-drittijiet tal-drittijiet eh, fundamentali u allura li naraw illi dawn id-drittijiet tal-bnedmin jisiru dejjem aktar u aktar parti mix xoltana tagħna, iva din hija xi ħaġa li nilqgħu iżda naħseb li xi kultant irridu wkoll nikkonsidraw ir-riżultat konkret ta' dawn il-konvenzjonijiet li qed nipprova nagħmel jien fil-ħidma tiegħi huwa li norbod b'mod prattiku ħafna l-artikli varji tal-Karta ta' Drittijiet Fundamentali jew il-Konvenzjoni eh, Ewropew dwar il-Persuni b'Disabilità u naraw kif dawn qed jiġu implementati fl-istituzzjonijiet u naħseb permezz ta' dan ix-xogħol prattiku business taw naraw illi tassew inkunu qegħdin naqdu l-valur tal-Karta u naqdu mal-dom mal-konversazzjoni li inti semmejt l-intervent tiegħek. Grazzi għandna talba oħra u għandna l-Onorevoli Jarsa. Ja, eh, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Grazie ħafna, Signora President. Għanitkellem fil-qossor. Jina iktar mill-li mistoqsija għandi jiena nixtieq ngħid li qed nistenna bil-ħerqa li naħdmu flimkien u l-fatt li hemm kandidata biss waħda biss dan ifisser li tant kien diffiċli illi ħadd ieħor jikomu jikandida ruħu għal dan kollu jew nkella li inti verament tajba għal din il-pożizzjoni. Naħseb li fil-fatt jiena kont qed inħossni irrabjat li il-President kien ħajdeċidi li nifirmaw biss u ma nipublikaw xej fil-berra. Jina naħseb ukoll illi irridu naraw li din l-informazzjoni tkun ippubblikata issa ħaġa oħra aħna nejdi aħna qegħdin naħdmu għall istessanijiet sabiex inħarsu id-drittijiet ta' ċittadini. Dan l-aħħar aħna ktibna petizzjoni fuq eh, xiftit problemi li kellna fuq l-implementazzjoni ta' drittijiet ta' gruppi vulnerabbli bħat tfal. Aħna nafu il tfal m'għandhomx eh, Eh, dejjem situazzjoni faċli u m'għandhomx dejjem possibilità li huma jilmentaw jew jiġġieldu għad-drittijiet tagħhom. Jiena naħseb fil-fatt illi aħna diġà eh, nista' nara illi dan huwa punt li flimkien nistgħu naħdmu eh, miegħek ħalli bekk noħolqu ambjent aħjar u dinja aħjar tfal tagħna. Grazzi. Thank you very much. Grazie ħafna, Surjar, għal kumenti zbiħtijak. Iva, naqbel brabta ma l-punt war it-tfal. Ma nafx jekk inti kellekx eh, l-opportunità tiltaqa' mal-ombudsman tat-tfal. Dan huwa netwerk eh, ta' valur eh, kbira l ewropa li ġdaw bnew ukoll kompetenza kbira u naħseb ikun utli ħafna dejjem jekk tixtiequ li tiltaqgħu magħhom u jiena tkellimt miegħek u mal-kollegi naf li dawn il-kwistjonijiet huma partikolarment diffiċli fuq diversi livelli. Grazzi. Grazzi ħafna mela ehm, apparti l-interventi għaj dak il ħar intervent mela mistoqsijiet eh, li kelli jina jina sen ressa l un batti konkludi. Mela, kif semmejt ħafna mistoqsijiet, kena ħafna mistoqsijiet, ħafna mistoqsijiet fil-fat li kelli jina u kol inti u Eġibta li jomissa, issa, pero ma nistax ma nifraħlekx għazmin li inti għattajt pala ombudsman, ma kienit sena sħiħa, sakemm ħareġ ir-rapport, iżda inti rnexxilek tagħmel ħafna xogħol u naħseb aħna l-kol kemm aħna pjuttost sodisfatti u sodisfatti ħafna bil-ħidma tiegħek nittama li issa jkollok il-ħin kollu li għandek bżonn biex tassew tagħmel dak li inti semmejt u sewwa għamilt li semmejt eh, dawn il-punti. Issa wara l-importanza li inti tajt għal punt trasparenza, viżibilità u l-komunikazzjoni iċ-ċittadini wkoll jixtiequ jħossu illi xi ħadd qed jismaħħom, li l istruzzjonijiet huma qrib tagħhom. Normalment tajjeb jew ħażin dana jitkejjel eh, fil-mod kif eh, it-tweġiba tingħata. U allura jekk inti m'intix eh, sodisfatta bil-mod kif inti tagħti it-tweġiba batjak lill-ċittadin, jekk dan huwa l-każ, kif se tindirizza dan il-fatt. U anki dwar il-burokrazija, nistgħu nagħmlu xi ħaġa u tista' tagħmel xi ħaġa biex kollox kun aktar effiċenti biex bekk il-ċittadini tassew jindunaw li qed inkunu aktar effiċjenti. Sinjor Ombudsman, imbagħad inti tkun tista' tikkonkludi. Mela, grazzi ħafna għal dawn il-kummenti u għandek raġun intom se tkunu qegħdin tosservaw il-ħidma tiegħi u Jiena nħoss li dawn il-laqat iva jista' jkunu amikevoli, tajbin, però huma wkoll joffru sfida u ħaġa tajba din. Ma niġix hawnhekk eh, blebda sens li jiena musa jkolli musa niġi prezentata bi-sfidi u ċertament jiena rrid nindirizza l-iskrutinju bħalma jiena niskrutinju nagħmel skrutinju ta' soluzzjonijiet oħra. Dan huwa din hija xaġa li nistenna. U Iva, dan huwa parti mill-ħidma tiegħi u dan jgħinni biex intejjeb ix-xogħol tal-istituzzjoni. Naqbel li Iva jekk indewmu biex natu ġustizzja, il-ġustizzja ma tingħatax u allura din hija kwistjoni li ilha għaddejja għall-uffiċċju tal gombudsman u kif dejjem semmejt huwa importanti li dejjem inħaffu il-ħidma tagħna għal kull ċittadin għax kull il-ment huwa importanti anki fl uffiċċju tiegħi Eh, kelli 10 snin esperjenza l-Irlanda u f'din is-sena li kelli bħala esperjenza ta' Ombudsman Ewropej dejjem rajna illi tana eh, il-punt fejn jidħol l-ment emmek irridu nħaffu l-affarijiet jekk anti tindirizza l-ment mill-bidunet inti tejn il-proċess kollu kemmu u fost l-affarijiet li jien għamilt riċentement kien il, u fil-fatt se jkonna eh, eżekuzzjoni ta' il-punt ġimgħat dieħla illi nwaqfu sistema ta' prova fejn grupp jiġi flimkien, iġifiri fejn ikonna deċizjoni fuq il-mod kif jiġu allokati l-każijiet, iġifiri grupp ta' persuni jaraw il-każijiet kollha, ikun hemm diskussjoni fejn dawn għandhom imorru u deskrizzjoni ġenerali toħroġ ta' kif dawn għandhom jiġu indirizzati biex bekk kulħadd ikun jaf eh, l-oħrajn x'qegħdin jagħmlu x'każijiet hemm u mbagħad laqata segwitu meta nkunu evalwajna l-każijiet ikun hemm forsi approċċ differenti, però nittama illi b'dan il-mod ikonna aktar effettività u effiċenza kif ukoll riżultati b'aktar ħeffa. U allura meta nitkellem ombudsman f'pajjiżi oħra, dejjem ngħid jekk inti jirnexxilek fil-bidunet hekk kif il-każ jidħol għandkom hemmhekk l-iktar seturu l-effiċenza tagħkom. Bekk nista' nikkonkludi, iva grazzi, grazzi ħafna kien ta' sewb ta' pjaċir kbir għalija li nerġa' nider qudiemkom. Iva, eh, din id-darba kont ftit iktar rilassata mill-li kont id-darba l-oħra li ġejt U grazzi, grazzi ħafna għall attenzjoni li tajtu mux bis li li iżda l-istituzzjoni għalix kif semmejt. Bladu, bla minajr dan il-komitat, eh, dana ma jettenix li xprun li namlu aktar. Grazzi il segretarjat u kol għal ġentilezza ta'kom u l-kortezija ta'kom. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna tal-li zortna kien ukoll ta' pjaċir għalina nfakkarkom li l għalimis tal-petikom u għall ħar ta' jannar m'għandniex data eżatta l-issa jider se jkun 25-26 ta' jannar 2015. Grazzi ħafna.